set importanti ta' dokumenti marbut mal-pakket ta' telekomunikazzjonijiet. Signora Ministru, Signora Kummissarju, Aziz ħbib, membri tal-Parlament Ewropew, dawn l-atti legali li għandhom x'jaqsmu mal-pakket ta' telekomunikazzjoni